situazzjoni ta' żewġ eh, pastors ehm, kristjani fis-Sudan. L-ewwel net nixtieq li nisimgħu min għamel l-abbozzar ta' riżoluzzjoni is-Sinjura Ġinjenska. Żewġ minuti, Sinjura. Grazzi ħafna, President. Hawnhekk qed nitkellmu fuq eh, il-sitwazzjoni ta' żewġ pastors Kristjani fis-Sudan u sodisfatta li qegħdin niddiskutuhom illum wara nofsinhar. Dawn ġew arrestati mis-servizzi eh, sigriti wara li dawn għamlu il-quddisa. Eh, il il u huma kienu qegħdin jipritkaw u semmow ukoll kondannaw il- il-bejħ ta' art tal-Knisja. Umbat il-Reverendu Peter Jen Reitz oġġezzjona fuq dan dan ukoll umbat ġi arrestat. Qed nitkellmu fuq sentenza tal-mowt ta' fuxax eh, l-akkużi kontrihom jekk jiena ta' jinstabu ħadd jadaw jiena ta' il-pina tal-mowt. Hemm bżonn li naraw li dawn il-pini ma jitwatqux u tnax il-tfajla ġew ukoll arrestati wara li dawn kienu attendew il-knisja tagħhom. Dawn ġew iflaġellati fil-ħabs. Hemm bżonn li dawn il-każijiet aħna natu kasom. Għax nistaw aħna ikonna rizultati tajbin. Is-sena l-oħra tkonna tkellimna fuq is-sur Ibrahim. U tajjeb li nibqgħu nitkellmu fuq dawn. Issa Hordi Sebastia. Għandek minuta, sinjur. Muchas gracias. Grazie ħafna, Sur President. U grazzi illi inti tkellimt bil-Spanjol u nittama li xi darba jkollna diversità lingwistika nkun nista' nitkellem bil-Katalan. Jiena nifraħ eh, ħafna ta' din il-riżoluzzjoni u l-akkużi kontra eh, dawn il-predikaturi evanġeliċi Michael u Peter Jen Wright juruna li dan il-gvern dan il-pajjiż huwa wieħed awtoritarju totalitarju kif qal il-kollega dawn l-akkużi ġibu magħhom il-pina tal-mowt aħna ma nistax noqogħdu fuq bidejna fuq żaqna qudiem dal-ksur tal-liġijiet u drittijiet reliġjużi fil-Sudan u mħabba li jem il-pina tal-mot pala parti mill kostituzzjoni ta' dan il-pajis jina nistanajt dawn il-kollegi għawnek illi Meta najt, meta najdu wkoll illi il-gvern ta', eh, ta Sudan dejjem ikompli maħba l bżonni mill-offsinar il-ksur ta' dejtiet tal-bnidem u għalhekk anki dawn il dawn il-pedikaturi evanġeliċi ma nħalluhomx iżolati waħedhom għandhom bżonn ikunu jafu li aħna nappoġġawhom. Imma kif qalu l-kollegi din id-dekjarazzjoni eh, para pressjoni politika mingħajr eh, pressjoni politika u dik ekonomika hija kważi battala. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Jiena inwetkom l-ġimgħa l darba l-oħra kol inkun naf nitkellem bil-Katalan. Issa l-Onorevoli Stettina, minuta. President, il-kumplament tal-ġurnata tajba, signori, jiena sodisfatt li flimkien ma' poli gruppi politiċi oħra il-ħana ftejim u issa qegħdin u rezoluzzjoni qawwija ħafna dwar il-pożizzjoni dwar il-rida li għandna aħna biex jinħelsu dawn iż-żewġ pastors li eh, mħabba li huma kristjani intefaw il-ħabs. Is-sur Terkesh nirringrazzja ħaxu ħeġġiġni biex nagħmel din ir-riżoluzzjoni fid-disajnijiet meta il-Kristjani kienu qegħdin jiġildu kontra il-reġim ta' Kartum. Jiena kontem kien hemm ħafna ġuħ. Il-reġim tal-gvern uża it-tankijiet sovjetiċi kontra in-nies. Kien iż-żmien meta l-Arab kienu l-Kristjani ibijawhom bħala skjavi. Ir-reġim ta' Kartum għadu ikompli u ikompli kontradritt tal-bnidem. Dan huma żewġ eżempji dawn iż-żewġ reverendi. Grazzi. Issa is-Sinjura Verġja. Żewġ minuti, Sinjuri. Oh. Grazzi. Riżoluzzjoni tagħna qed titkellem dwar dawn iż-żewġ pastors jiddispjaċini għax jiena naħseb li stajna nerġgħu nikkundannaw b'mod eh, komplut ir-reġim wara l-elezzjonijiet ta' April. L-oppożizzjoni kienet inaqdet, kienem konferenza għawnek stess fid-9 ta' ġunju u kienem firmatarji għal dak li kienu edini e, e, favur l-appell ta' Sudan e, kienu mana kena u korrezoluzzjoni f'Deċembru li għadda Is-sur Faruk Sabureska u kol kien tal-Front Nazjonali. Is-sur El-Bashir, il-President, reba 94% tal-voti imma il-problemi komplu jizitju. Issa, il-pini tal-mot ta' dawn iż-żewġ pastors huma eh, eżempju ieħor ovvjament Fis-Sudan diriġu rispettati il-libertà eh, tal-reliġjon tal-li wieħed jesprimi ruħu kif f'kull settur. Żewġ leaders tal-appożizzjoni ġew ukoll flagellati. Eh, verament kien verdit l bla preċedent qabel il-kudetta ta' 99 issa hemm ukoll summit tal-Unjoni Afrikana li se ssir fil afrika tisfel. L-għajnuna umanitarja hija mblukkata, is-sitwazzjoni tan-nisa tkun xi tkun ir-reliġjon tagħhom hija tal-biża u għal darb'oħra nerġa' ngħid l-Unjoni Ewropea edha f'proċess ta' negozjazzjoni ma' dan il-pajjiż fis-settur tal-immigrazzjoni. Omar el-Bashir se jkun rekunexxut biss jekku jaħdem favur dritt tal-bniedem. Fis-Sudan hemm bżonn naraw x'inhu huma l-konsegwenzi politiċi. Boku. Grazzi ħafna, onorevoli deputata. Issa is-sur Jakovčić. Grazzi. Misliċi ljudi. Grazzi ħafna in-nies li għandhom eh, li jaħsbu jumma l-intellettuali tal-Sudan ovvjament jistennow l-appoċ tagħna dawn iż-żewġ reverendi predikaturi evanġeliċi ġew arrestati imma aħna għandna bżonn nieħdu miżuri konkreti. Għax is-Sudan tal-lum pajjiż fejn mhux biss in-nies qed jintefgħu il-ħabs imma huwa pajjiż fejn is-simboli qed iġu meqruda il-knejjes mhux permessi li jibnu knejjes ġodda u l-ispirtu uman qed jiġi meqrud. Id-dritt għal konfessjoni wkoll għal rara kif ukoll il-dritt li wieħed jemmen dak li jrid u bħala persuna illi dejjem iġġielet għal ħelsin tar reliġjon jina nikkundanna dak li qed jiġri fis-Sudan u jina lest nemmen li aħna b'saħħitna biżel biex ngħinu dawn iż-żewġ predikaturi evanġeliċi nsara. Grazzi ħafna issa minuta lis-Sinjur Wederholzer. Uh, I don't see Mister li mhux jagħta hawnhekk fil-Kamra l-Onorevoli issa mela immorru għal rappresentanti tal-gruppi politiċi u fissem il-PPE l-Onorevoli Zedowski minuta jekk joġvok. Grazzi President. Signora Kummissarju, Signori. Il-kas ta' dawn iż-żewġ pastors dawn il-predikaturi insara illi qed jiġu eh, persekutati fis-Sudan mhumiex l-ewwel żewġ każijiet u l-aħħar ħames snin sfortunatament kien hemm bosta każijiet ta' insara persekutati fis-Sudan. Mijiet ta' persuni mill-aħħar gwella ċivili kellhom bil-forsi ħallu darom u għanna bżon ta' sow nappoġġaw bisħiħ l-insara l-Sudan. Ma xin inkomplu aċċettaw situazzjoni intollerabli bħal din fejn minoranza ta' xi tlieta fil-mija tal-popolazzjoni ma tgawdix mid-drittijiet, ma tistax tgawdi mill-dritt illi teżerċita tal fidi tagħha għalhekk jiena nagħmel appell il-Kommissjoni biex taġixxi u mhux biss dan il-każ ta' dawn iż-żewġ predikaturi insara imma għall-insara kollha tas-Sudan biex fl-aħħar mill-aħħar ngħaddu għall-azzjoni. Per eżempju, fil-kas ta' Miriam Ibrahim fl-2014, l-għajnuna tal-Parlament Ewropew tal-Unjoni Ewropea ħadmet ġabet riżultati u għalhekk nittama li jkollna riżultati anki illum. Grazzi ħafna lilek, onorevoli, issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Kienge għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President. Dawn il-pastors insara Michael Jattu Peter Jen Wright qed jħallsu forsi bħajjithom l-aċċess għal dritt uman universali, il-libertà ta' reliġjun, ta' kuxenza u ta' fidi. Ġew akkużati f'pajjiżhom stess l-Sudan minn reati ħorox huma għandhom trattament numano degradanti u f'każ ta' verdett jiġu kondannati għal pina tal-mewt. Għalhekk aħna nitolbu dawn iż-żewġ reverendi evanġeliċi jiġu eh, meħlusa mal-ewwel mingħajr kundizzjonijiet biex hekk ma jkunx hemm iktar ksur ta' titjiet tal-bniedem u kull tip ta' persekuzzjoni, intimidazzjoni eh, fuq il-komunitajiet tal-insara fis-Sudan noħorġu minn din il-loġika ta' strumentalizzazzjoni ta' reliġjon ban ta' użu politiku ma nistawx iktar nittoleraw gvernijiet illi jiksru id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fondamentali anke ksur apert ta' trattati internazzjonali ġo ratifikati minnhom u lanqas dawk il-gvernijiet li provedu il-pina tal mot Il-moratorium fuq il-pina tal mot li għanda bħala għalli ta' bolija tibqa' waħda mill-għaniet ewlenin tagħna nixtieq ngħid kemm aħna nappoġġaw l-operat ta' soċjetà ċivili tal-organizzazzjonijiet umanitarji u tal-partiti li huma fl-oppożizzjoni dan il-pajjiż. Grazzi. on behalf. Grazzi onorevoli issa ifisem il-ECR is-sur Gerke. Grazzi ħafna, President. Madwar mejda ta' fil kassifika ta' 80 pajjiż, eh, Sudan edha fit min post u din il-kategorija hija fejn l-iktar oppressjoni kontra l-insara. Għeddin nitkelmu għonek fuq il-post ta' Michael Jatt u l-post ta' Peter Jen Wright u jina kontent ħafna li l-grupp tiegħi li CR seta jressa dan il-punt proċeda tal-lum. Għeddin nitkelmu għonek fuq dawn il-post dawn il-predikaturi evangeliċi fejn hemm xi mit miljun insara eh, fid-dinja eh, fejn tiġi eh, imrasa imrasan id-dritt tagħhom tal-fidi. U għanek f'dan il-ċiklu aħna għandna bżonn nitkellmu favur id-drittijiet tal-bida ma nistawx iktar nittolleraw l-persekuzzjoni tal-insara għax huma jixtiequ biss jgħixu skont il-fidi tagħhom fejtan il-komunitajiet tagħhom u għalhekk President intu kol inaqgħad magħna kontra l-persekuzzjoni ta' l-insara u nejnu dawn iż-żewġ pastors għax huma ma jistawx jamlu xejn u għanna għanna bżon nħarsu l-fat li huma jistaw jiexu l-fidi tagħhom. Grazzi ħafna eh, deputat Sean Kelly għal minuta jekk joġbo. Grazzi ħafna President pala membru ta' l-IPP u aħna pala demokrati kristjani, kull tip ta' diskriminazzjoni speċjalment kontra l-insara hija ta' tħassib kbira lina f'każ partikolari dawn iż-żewġ messejja tal-Knejes ġifieri l-post Michael Jett u l-post Peter Jen Wright, illi ġew arrestati u forsi issa u dimma għandhom possibilità tal-pina tal mod imħabba l-fatt li huma seċitaw il-fidi nisranija tagħhom. Aħna nabdu li nagħmlu dak li nistgħu biex neħilsu mill-ħabs dawn iż-żewġ posters. Mod partikolari għax is sodana tifika il- konvenzjoni ta' ġusma uħda u tal-Unjoni Afrikana jgarantixxu il-ħelsien ta' reliġjon ma ignorawhom kompletament, aħna hawnhekk fil-Parlament Ewropew fil-Kummissjoni għandna bżonn ta' sew nagħmlu xi ħaġa u naċlu kemm nistgħu. Ma rridux ninjoraw laqgħa sitwazzjoni fid-Darfur fejn hemm diskriminazzjoni simili fejn 2.5 eh, miljun persuna ġew persekutati u għandhom bżonn l-għajnuna monetarja u għalek għadna bżon nassistawom. Grazzi ħafna taċċetta Blue Card mill-kollega. Iva, s-sur temski, jek joġbok. Iva, Blue Card. Misunderstanding. Ma fimċ mela jenet il-President, dispeċini. Mela, nkomplu għaddejn, skużani, kien zbalti għaj. Mela. Sur Jurek, grazie ħafna President. Dawn ir-reverendi evangeliċi mhumiex vittimi ta' xi tal-Iżlam immaġinarju, imma vittmi ta' nuqqas ta' gwaljanza f'soċjetà u minħabba deċiżjonijiet tal-gvern tal-pajjiż fejn jgħixu u s-sitwazzjoni tagħhom hija marbuta ma' situazzjoni tal-insara fl 21 seklu hawnhekk fl-Ewropa nista' nitkellmu fuq l-immigrazzjoni u fir-rabtiet ma' ċiviltà tal-Islam nistgħu nitkellmu fuq kull suġġett li rridu. Dan huwa dritt tagħna, id-dover tagħna. Ja responsabilità tagħna. Imma m'hemmx pajjiż Ewropew illi se jarresta il-Musulmani minħabba dak li jiġi ippritkat fil-moskej tagħhom. Hawnhekk il-Musulmani jistgħu jitkellmu fuq is-sitwazzjoni tagħhom fuq il tiġiet soċjali tagħhom mingħajr biża' u aħna nismaw dejjem dak li għandhom xjajdu, nistgħu nargumentaw, nistgħu niddiskutu, nistgħu weġubhom, u għandna dritt illi aħna nitolbu l-istess trattament tal-insara fil-pajjiżi musulmani din id-dinja. Għandna bżonn inħossu li aħna maqudin ma dawn il-ħbib tagħna illi uh, eh, sofra tibatu. Grazie ħafna. Is-sur Jurek. Oda, jedna minuta prosim. Vaġen Grazzi, Sur President, Senjora Kommissarju, din is-sitwazzjoni katastrofika ta' tal-bniedem fis-Sudan mhux l-ewwel darba li qed niddiskutuha u mhux ħanqgħod nirrepeti ruħi, imma hemm ċertu biex ngħidlek xaq ta' dawl ftit wara rezoluzzjoni li għaddejna sena li għaddiet eh, fuq Mirjam Ibrahim, il-Kristjana li kienet eh, kondannata għal mewt ġiet meħlusa ġifiri l-isforzi tagħna mhumiex għalxejn. Aħna rridu nfakru eh, ir-rekomendazzjoni tal-Kunsill tal-2013 u nikkonsidraw mill-ġdid l-għajnuna għall-izvilup fejn il-libertà tal-twemmin miex imħarsa naħseb illi l-isforzi tagħna jistgħu darbara jkunu ta' suċċess bħal kif kienu is-sena li għedit, grazzi. Ejva, issa ngħidu għal proċedura kex tiegħi. Id-deputata Zaborskej jogħġbok. Grazzi. Eh, Aziz eh, komissarju, Aziza komissarju, meta pajis eh, et jakkuża zewċ pasters b'dan il-mod, naħseb illi nistaw nibqaw ċerti illi Eh, il-erda tal-Kristjani mill-Islamiċi tibda bil-erda tal-Knejjes, qed naraw drittijiet tal-bniedem aljenati u eh, il-emme wkoll il-pena tal-mewt. Naħseb l-inqas ħaġa nistgħu nagħmlu hija li nduru fuq il-gvern. Din hija responsabilità tagħna. importanti rena eh, appoġġjaw il-nies bħal dawn. Naħseb li saw arroganti illi nitkermu fuq il-persekuzzjoni tal-Kristjani fis-Sudan meta tles snin ilu konnet nitkermu dwar il-politika ta' viċinat. U għamek ma konniex permessi li nitkermu fuq dawn il-persekuzzjonijiet. Grazzi wissa, Sinjura Anna you. Grazzi tassew, Sur Presidente, l-2014 fl-2014-2010 eh, kont eh, prezenti għal elezzjonijiet fis sudan u eh, ikolli ngħid illi dan li qed nisma' ma sorprendini xejn illi dan ir-reġim fil-fatt huwa fi proċess illi jattakka membri ta' komunitajiet reliġjużi fil-każ eh, li għandna żewġ pastors eh, li ġew medda torturati u eh, qed jiġu wkoll imbeża bil-pjena tal-mewt. Naħseb ma ridux inċedu għal negozjati fuq il-migrazzjoni f'Kartum ma' Sudan l-Unjoni Ewropea hija tassew l-unika l-unika entità li qed tħares dan ir-reġim. U allura is-Sudan u l-Afrika t'isfel naħseb minn flukej jibqaw jikondannaw il dawn il-nies, għandu għom, Grazzi, Iva, Sur President, jiena u koll xtaqt ringrazzja l-autorita din il rezoluzjoni naqsam il-fema ta' deputat Jurek li għal li jridu nħarsu minn qrib din dwar din is-sitwazzjoni tal-Kristjani fil-pajjiżi. Ma nixtieq ngħid ukoll kemm jiena bezzana u l-bżonn forsi li jkun hemm diskussjoni differenti, diskussjoni fuq lajn ta' dan in-nuqqas ta' interess lejn il-Kristjani li qed jiġu persegwitati f'ċertu partijiet tad dinja xi kultant nara ċertu resistenza illi narfu d-batijat ta' dawn in-nies. U hawnhekk qed naraw ukoll fil-Parlament diskussjoni fuq il-marginalizzazzjoni fil-isfera pubblika ta' kristjani fl-Ewropa. Grazzi. Issa, Isur Arnold, jekk jogħġbok eh, għal-minuta. Grazzi, Sur President, dan ir-rapport mhuwiex perfett, imma il-prinċipju eh, huwa wieħed importanti ħafna. U naqbel ma dawk kollha eh, li meta naħseb ngħid li l-Kristjani l-violenza fuq il-Kristjani ma nistawx eh, naċċettawha tafu li bħal membru tal-UKP jiena oppost tal-Unjoni Ewropea allura forsi l-klim li ġejjin ħaj sorprendukom eh, jiena ħankun qed nivvota fuq din ir-riżoluzzjoni eh, u tassew nħeġġeġ il-dak kollha preżenti f'din awla biex jagħmlu l-istess. Grazzi. Grazzi u issa għandhom tal-Komissjoni jekk jorbok sinjura Malmstrom fess ħafna sur President dan huwa ċans tajjeb għandhom ta' rappreżentant għali eh, biex ikonna mm, biex nitkellmu dwar il-żewġ proċessi fuq il-Pastor Michael Jett eh, u mm, Peter Jenrejt. It-nejn eh, kienu għet jipretkaw fil-Knisja Evangelika Presbiterjana u mbagħad rajnihom infeċċija eh, mill-Servizz eh, tal-Intelligenza Nazzjonali Sudanis huma qed jiġu eh, kondannati ta' li huma spjuni u baffariet oħra li tafu x'inhuma aħna tamajna illi ħajkonna fil-bidu tal-ulju aħbar tajba, iżda sfortunatament li mħallef id deċieda illi jaċċetta l każ u l proċess issa ħajkun eh, fl-14 tal-Lulju u serħu moħkom ħankuna tinsegwu dan mill-qrib aħna qegħdin eh, f'kuntatt eh, mal-avukat tal-pastors u fil-fatt konna qed nisimgħu ismieħ ukoll bħala kollaborazzjoni magħhom irridu nibatu sinjal ċar dwar l-importanza li aħna nagħtu lil dan il-proċess u partikolarment lil libertà tal-espressjoni, tal-kelma, ta' proċess ġust u ta' twemmin. naħseb din hija xi ħaġa inkwetanti li għandna hawnhekk fis-Sudan qed naraw eh, forsi ta' sigurtà illi għandhom eh, illi joħonqu eh, il- ehm, il-forzi politiċi nafu eh, il-situazzjoni u kol fil-Darfur, fil-Nil il-Blu eh, u f'bnadi oħra dar pajis. Ġviri jiġifieri aħna komplu naħdmu, eh, komplu naraw il-drittijiet tal-bniedem jibqaw priorita fin-negozjati u fit-taħdidiet li aħna jkollna man stakeholders ta' Sudan. Grazzi ħafna. Sinora Kommissarju, jiena irċevejt irċevejt ehm, tal-biet imma jiena